Good morning everyone. Tajba li kulħadd. Jekk m'hemmx oġġezzjonijiet l-abbozz tal-aġenda Mela, l-interpreti informalna li jinformakom illi għada d-dejja azzjoni industrijali minħabba kondizjoni ġodda ta' xogħol li ġew imposti fuqna unilateralment u issa di daħlet fit-tielet ġimgħa minkejja bosta konċessjonijiet minnaħa ta' l-interpreti management ma pruvax jikkuntattjana biex insolvu dan il-konflitt. Bħala riżultat jiddispjaċina ninformawkom illi maħniex senatu overruns u li s-servizz ta' interpretazzjoni jieqaf kulħadd eh, fil-ħin stipulat. Grazzi tal-attenzjoni. Hemm votazzjoni ta' żewġ laqat illum. Illum is interpreted in 21 uh, languages. Għanna 21 lingwa fostom il-Malti u passoltu il-fajl tal-laqa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 Okay, thank you very much. We move to item... Grazie. Mela, nu, eh, punt numru erba fuq l-agenda, nikkonsidraw l-apposta rapport fuq kwantitajiet nominali għad poġija fis-suq dawn eh, tal-postel mill-Ġappun per li dan huwa rapport li poġġejtu jina nifsi għamel xi kummenti fil-bidu mbazz inkomplu biex shadows biex jieħdu l-kelma mela fil-qosor nixtieq nispjega il-proposta tal dan ir-regolament kif intom il konxi il-ftejim tal-ġappun huwa l-ikbar eh, eh, l-iktar kbir negozjat mill-Unjoni Ewropea dal ftehim ħajiftaħ eh, opportunitajiet enormi għaż naħat ħajneħi l-parti l-kbira ta' eh, sisa ta' dwana għandek biljun kfissena eh, bħala importazzjoni u jiftaħ jiftaħ is-suq għal 127 miljun konsumatur għal esportazzjonijiet minna tal-Unjoni Ewropea fuq l-ak prodotti agrikoli l-ekkim sejħa indikaturi ġeografiċi. The export opportunities in a range of other sectors u japplikaw għal setturi għal kumpaniji biex japplikaw għal kontratti pubbliċi f'ħafna bliet ġappuniżi. Ġadab kun approvat mal-Kunsilli f'tejjimiet jintbatu l-Parlament Ewropew għatul fis-seħ qabel fit-tmiem il-mandat tal-Kummissjoni Ewropea. Iġifiri, fis-sena 2017 di proposta tal-Kummissjoni għandalan li ddaħħal deroga mir-regoli tal-Unjoni dwar dan eh, il-prodott għal li għandu xaqsam ma eh, ma xarba li li i bottiljata eh, eh, fil-Ġappun għal li għandhom xaqsmu ma fliexken ta' ċertu daqs li jessaw 722 millilitru u li um illi jitolbu deroga minħa tal-Unjoni Ewropea il- dik li suppost implement id deruga li għandha timplementa dan il-ftehim tista' tiddaħħal biss permezz ta' regolament għax għandha bżonn li tapplika li l-Istati Membri kollha fl-istess waqt ma tħul fis-seħħ tal mal ftejim ta' sħubi ekonomika bej il-Ġappun u l-Unjoni Ewropea. Id-dispożizzjonijiet li hemm għal-futuri għal-ftejimiet futuri mal-Ġappun ħat neħija tal-parti kbira ta' sisa hija pass importanti li tagħmilha possibbli biex il-konsumaturi u fabbriki u kumpaniji biex jigwadanjaw u jibbenefikaw minn dal-ftehim u għalhekk qed nipproponilkom li tadottaw il-proposta tal-Kummissjoni mingħajr MND. L-istess proċedura ġiet proposta wkoll fuq livell ta' kunsill waqt il-Kumitat Speċjali fuq l-laqa ta' agrikola f'Ġunju fej kien hemm l-iskadenza il-13 ta' Ġunju issa għadda mingħajr l-ebda e, problema. Allura fil-qosor danu li hemm e, wara il proposta wara dar rapport ta' proposta senati kelma li shadows biex jesprimu l-opinjoni tagħhom ovvjament. L-ewwel l-ewwel waħda għandha l-kelma. Grazzi ħafna tal-kelma. Diġa prezentajt eh, da suġġett tajjeb ħafna, qed titkellem Susan Melior, qed nitkellmu fuq id-daqs sul kwantità li jesaw dal-fliexken li huma prodotti eh, fil-ġappun fil għal din ix-xarba tradizzjonali għal-jom jiġifieri 180 ml ekvivalenza, allura għandek 120 jew 1200 ml. Jekk eh, jitħallew jitlu fl-Unjoni Ewropea, allura ir-reglament tal-ispirti jrid tinbidel hekk. Semmejt ukoll li dan huwa importanti 130 diskrizzjoni ta' 130 imbejjetu spirti se jiddaħlu fis swiq Ġappuniżi, allura dinja ta' problema. Għandek minn 24 sa 43 massimu u dan huwa mamur mill-kana ta' zokkor kien hemm id-direttiva ta' eċċezzjoni tal-2008 li ddiskrivit il-kwantitajiet għax ir-regolament bħalissa qed jiġi mfassal il ġdid Dan ħaj jimxi bir-regolamenti ġdid u kif diġà msemmi aħna lkoll naqblu mal-Kunsill u allura naħseb li nistgħu nimxu hekk u dil-emenda titħol fis-seħħ biss fil-ftejime eh, eh, ekonomiku bejn ġapun u l-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Il-kelima li jmiss. Grazzi ħafna, Signora Ċer, qed jitkellem l-Onorevoli Pieċa ah, li sjaru ta' l-opinjoni li l-ħolqin ta' derogal dal-prodott ġappuniż huwa pass importanti l-qoddim bilan tal-li ftejimi pijaj ma' kumpaniji ġappuniżi għall-Ewropa esportazzjoni ta' prodotti u servizzi. U l-valur huwa ta' 58 biljun euro. U dan mit huwa madwar 100 biljun euro fis-sena u tal ftajim ħajneħħi ostakli li jirriżultaw eh, eh, f'atmosfera kummerċjali aħjar bej iż-żewġ naħat li sijar huwa kuntent fil-fatt fuq il-possibilità li noħolqu din l-erja ta' kummerċ u allura ċertu derogi xi eċċerzjonijiet f'dan il-każ ta' xoxu eh, huma importanti qed nitkellmu fuq il kan ta' 720 ml u 1800 ml mhumiex permessi fl-Unjoni Ewropea ta' dal-volum imma għandna bżonn u ħajkolna deroga ta' tranzizzjoni meta niġu għal indikaturi ġeografiċi. U li ma jkunx hemm tariffi għall-imbejjet u spirti tagħna. Konklużjoni nħossu li dan id-dokument huwa importanti ħafna, di deroga hija importanti ħafna meta niġu għad definizzjonijiet u t-tikkettar tal-protezzjoni ta' indikaturi ġeografiċi ta' spirti u xorb alkoholiku nappoġġjaw dan ir-rapport kuntenti b'dan ir-rapport. Grazzi ħafna għal darbohra. Grazzi. Is-Sinjura Miller għall-Alde. Grazzi ħafna, Sinjura President daw l-aħħar xhur bħal kollegi oħra jiena kont qed eh, fuq dan ir-rapport u kont qed naħdem fuq dan eh, b'mod estensiv imma meta rapport ġie quddiem kelli l-ewwel verifika dan x'kien dal-prodott. Dal-prodott ġi prodott eh, fil-Ġapun sa mis-seklu 16 u jizda isu bħal ġien tagħna u parti importanti f'dan ir-regolament fuq l-ispirti hija l-protezzjoni ta' prodotti tradizzjonali. Għal din ir-raġuni nħoss li huwa pjuttost taqli li aħna għandna indaħluh hawnhekk. Din hija dan huwa regolament ta' eċċezzjoni u għanna naħdmu favur il-proposta tal-Kommissjoni. Għaw xaħat li jishtiq jew il-kelma? Jekk le. Indur għal kendima li jgħid rappresenta l-Komissjoni għal kummenti tagħha. Grazzi, Sinjura Ċer, u grazzi wkoll il-membri kollha ta' dal-Kumitat għal rapport u l-fat li jintom pozittivi għal proposta tal-Komissjoni inħossi li l-isfond kif intom prezentajtuħ u l-anijiet fuq l-an ta' dal-mizur ta' dil-mizura hija ġiet diskrit tajjeb minnkom minnek sinjura u l-membri ta' dal-kumitat. Introduċew l-appoċ tagħhom għal di proposta tal-Kommissjoni. Nista' biss nirrepeti dak li ntqal u naqbel ma dak li ntqal ġifieri il-kuntest huwa verament ftehim ta' skobija ekonomika kif tafu aħna nimmaġinaw issa eh, li jkun hemm il-firma fis-summit fil-bidu ta' Lulju. Dan huwa l-kuntest u l-kuntest huwa verament ideali kif ġim semmi huwa ta' benefiċċju kbir għas-settur għall-kummerċ tal-Unjoni Ġenerali l-Unjoni Ewropea kollha kemm u iktar għal għas-settur tal-imbejjed. Huwa importanti nisħu li da settur mitħul fis-seħħ sa jbenefiki minn tliet tipi differenti ta' miżuri l-ewwel. Għandek it-tneħħija ta' sisa fuq l-imbejjed li bħalissa qegħdin fil-mija ma tħul fis-seħħ ħaj titnaqas is-sisa ġifieri biljun eh, biljun ta' benefiċċju dinni naħa waħda fuq naħa l-oħra fil-Ġappun ħaj jirnexxilu japprova prattiċi li l ħafna dejjin fl-Unjoni Ewropea fis-settur tal-imbejjed madħul fis-seħħ ukoll. Kif diġà msemmi, irnexxiena li konna li l-Ġappun jibdlu il-leġizlazzjoni tagħhom u jibdlu l-leġizlazzjoni tagħhom biex jipproteġu l-OGRs għan iżjed minn 2000 prodott differenti u għanna madwar 130 eh, prodott fdas settu li ħajkun protett fil-Ġappun. Da kollu allura verament kif inti semmejt jirrappreżenta konċessjoni inkredibbli u bla preċedent minnaħa tal-Ġappun għal kommerċ in ġenerali u mal imsieħba kummerċjali. Allura f'dal kuntest hemm benefiċċju enormi f'dil konċessjoni. Il-fattu li għanna qed indaħlu ktar ċertezza u trasparenza għal konsumaturi u hemm din id-deroga speċjali għad-daqs u l-volum ta' dawn il-fliexken li huwa ta' tradizzjoni għax dan il-prodott jimbiħ fil-ġappun f'daqs u ta' fliexkun li sallum il-ġurnata sissa mhux permess fil-Unjoni Ewropea għalhekk kiedin id-deroga kemm jista' jkun malajra lura rridu nadduh nadduha din il leġizlazzjoni u rridu naddu l-Parlament issa l-konsens imma l-ftehim mal-Ġappun huwa ma tħul fis-seħ kollox irid tkun lest għal daddaq speċjali ta' dal-fixkun. L-aħjar mod kien li għanna regolament 110 għax iktar li dan huwa l-mod li iktar effiċjent biex kif kif aħna insolvu l problema amministrativament u biex nuru wkoll rida tajba mal-Ġappun. Għax għandek ukoll kwistjoni emozjonali għal-Ġappun din, allura rridu nuru rida tajba tagħna li aħna resti għal dħul fil seħ Dan huwa l-għan aħħari ta' da kollu. Ġi diskritt li din huwa din hija xarba ta' spiritu mamula minn diversi E, prodotti, għandek il distillazzjoni u għandek is-sweet potatoes involuta fiha. Dan huwa suq speċjalizzat. Man <coughs> għandek 500 hektaliters li ħajġu importati fil-Unjoni Ewropea. u di produzzjoni importanti ħafna rridu nuru li ġapun irrida tajba tagħna u għalhekk il-Kummissjoni preżentat din il-proposta li diġà tidher fl-abbozz ta' ftehim li aħna ħanifirmaw fil-bidu ta' Lulju u għal din ir-raġuni jiena rridu mmexxu dan ir-rapport u weda hawnhekk nitlob l appoġġ tagħkom u weda u nħossni kuntenta bil pożittiviżmu li għaw dan il-komitat biex intejbu il-kummerċ mal-Ġappun u mas-settur. Għal darbohra grazzi li rapporter li l-membri ta' dan il-Kumitat u l-Parlament għall appoġġ nittamaw illi dil proposta tal-Kummissjoni tkun approvata mingħajr emenda biex bekk inkunu nistgħu nagħtu lill ġappun dak li ġie negozjat. Grazzi ħafna. Grazzi lilek l-iskadenza għal emendi hija sa 22 ta' ġuni fl-11 bat nivvotaw fl-envi fl-10 ta' Lulju. U bekk nissonal u fuq dan il-punt, issa il-punt li jmiss fuq l-agenda. Iva. Um, Now I move to item 5. Issa, il-ħames punt, implementazzjoni ta' ftehim kummerċjali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kolombja u l-Peru. Nikkonsidraw l-abbozz ta' opinjoni immexxija mis-Sinjura Melindi għandha l-kelma. Madam la President, donc... Grazie ħafna, Signor President. 29 ta' novembru 2017 il-Komitat enta saqsit l-autorizzazzjoni biex eh, tfassal rapport inizjattiva fuq dan il-ftehim kummerċali mal kolombia u mal-Peru fl-2018 dan il-ftehim ġa applikat għal ħames snin provizorjament u għandu bħala għan l-implementazzjoni ta' dal-ftejim kummerċali u jifoka skont it-talba tal-Kummissjoni fuq l-implementazzjoni tal-pjan ta' azzjoni għal dak li huwa l-iżvilupp sostenibbli. U għalhekk jidher wara rapporti ta' valutazzjoni ta' kull sena, l-aħħar rapport tal-Kummissjoni Ewropea tal-10 ta' Ottubru tal-2017 u l-imsieħba soċjali u mbagħad f'Diċembru tal-2016 li dan il-ftehim ta' skambju ħieles tal-2012 ma eh, tax dak illi wet. Iġifieri fuq l-iżvilupp ekonomiku ma laħaqx is-setturi, pereżempju dak eh, terzjarju, anzi ma enx da din l-ekonomija lokalment u anzi wessa il-konsekwenzi eh, negattivi ekonomiċi u qed naqqas mill-possibilità ta' eh, żvilupp sostenibbli dawn il-pajjiżi. Issa il-banxit li teżisti bejn il-Kolombja u l-Peru u l-Unjoni Ewropea tfitt ifisser il għandna bżonn eh, żvilupp iktar asimetriku minn dak li ħsibna fil-bidu anke għal dak li huwa l-ambjent politiku fil-Kolombja u fil-Peru eh, jidher illi l-artiklu 9 ma jkunx jista' jiġi rispettat minħabba instabilità qawwija u nuqqas ta' miżuri konkreti. Meta qabel ma dak li sperajna. U mbagħad fil-Kolombja mħabba il-presidenza l-ġdida se jkun hemm konsekwenzi soċjali u ambjentali, speċjalment fil-sim tal-art. Ta ta ta U għalhekk dan ħeċiċna nkunu prudenti ħafna fuq il-kwalità ta' dak li jiġi importat mill-Unjoni Ewropea u l-impatt ambjentali anke situazzjoni politika fil-Venezuela u bġabet maħħa moviment qawwi ta' eh, migrazzjoni lejn il-Kolombja illi teddet l-istabilità ta' il-pajjiż u l-sfruttament uh, uman u ksur violenti ta' drittijiet tal-bniedem Anki eh, kien hemm ukoll skandli politiċi marbutin mal-korruzzjoni ta' ċerta mexxejja il-minjeri eh, illegali kif ukoll li livell baxx ħafna ta' protezzjoni tal-ħaddiema kif ukoll tal-unions. Signor President, forsi jista' jkun hemm naqra skit fis-sala jogħġbok. Mela, e, nittamaw illi l-ekonomija ta' dan il-pajjiż u l-ftuħ lill kumpanji internazzjonali eh, mhumiex se jgħinu il-distribuzzjoni ekwa u l-svilup sostenibli anki fuq l-użu per eżempju eh, eh, tal-bex fil-agrikoltura xejn ma tiġi rispettat u għalhekk ħafna rapporti ta' rappresentanti ta' soċjetà ċivili ta' assoċjazzjonijiet internazzjonali ta' l-MEPs Eh, ta' dawn il-pajjiżi li ma ratifikawx il-ftehim eh, jiġu minn deċiżjonijiet politiċi illi f'dawn il-pajjiżi huma kontra l-anijiet tat-titlu disa. U għalhekk minħabba dawn l-affarijiet li allarmawna ħafna, nasbu dan il ftehim ta' kummerċ ħile se jżid mal-gravità tas-sitwazzjoni ekonomikament u skontna mhux se jkun ta' benefiċċju għal dawn iż-żewġ pajjiżi u laqqas għall-Ewropa u għalhekk aħna għandna riservi kbar fuq l-implementazzjoni tal niftim speċjalment dawk li huma l-għanijiet ambjentali, soċjali u sostenibbli li jidru fil-ftehim u nsaqsu l kunsill illi iddaħħal mandat ġdid lill kummissjoni Ewropea biex tkun tista' tirrevedi dan il-ftehim. Grazzi ħafna, Sinjura President. Grazzi. Induru għax-shadows issa. is Gambus għandek il-kelma wasal fil-ħin. Grazzi ħafna, dispeċini ħafna tal-li wasalt issa bħeffa kbira u jaħsibt li diskussjoni ta' qabel kienet seddum ftit iktar. Mela, qoddimna għanna rapport ta' opinjoni li huwa vinkolanti li huwa il-ftehim kommerċjali bejn l-Unjoni Ewropea, il-Kolombja u l-Peru. Dan il-kuntest għandi xiftit kummenti l-ewwel net dan il-grupp dejjem kien favur li naraw il-possibiltajiet u l-potenzjal ta' dawn il-ftehimiet kummerċjal ma' pajjiżi terzi. L-istorja turina illi ftehim u relazzjonijiet aperti dejjem iġibu magħhom iktar stabilità, iktar benestri, iktar żvilupp rajna mill-passat ġifiri u inqas ikunu eh, iridu il-konflitt, ikunu iridu iktar kooperazzjoni dawn il-pajjiżi. Issa l-ftejjien bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kolombja u l-Peru huwa rabta kbira fir-relazzjonijiet magħna li huma aljati tagħna u dan il-ftehim qed jgħin biex ikun hemm iktar kummerċ miż-żewġ naħat u jirrappreżenta fattur importanti għat tkabbir u anki għal postijiet tax-xogħol fin-Unjoni Ewropea kif ukoll fl-ekonomija tal-Kolombja tal-Peru. Issa, għana bżon nfakru il-ftejim kien preveda ritmu ta' asimetriku ta' liberalizzazzjoni tal-kummerċ fil-Unjoni Ewropea kella u kol e, eh, timplementa dan niftejim qabel 2023 u ma qabel 2030 il-Peru l kolombia naħseb hemm bżonn li wieħed jajt li din id-differenzjazzjoni għandha bħala għan biex ngħidu biex nagħtu nis setturi msieħba tagħna biex ikunu jistgħu e, eh, jikbru fil-kompetenzi tagħhom. U fl-istess kuntest dejjem il-kapitlu fuq il-żvilupp sostenibbli huwa element kruċali tal-ftehim u um, ehm, itenni fatt li żewġ partijiet għandhom bżonn jipplikaw il-prinċipji internazzjonali tax ta xogħol u l-ftemiet multilaterali fil-qasam tal-ambjent u fl-istess waqt iżommu l-livelli ta' protezzjoni previsti fil-leġiżlazzjoni nazzjonali. Għal dawn ir-raġunijiet kollha u oħrajn u s-noqgħod nidħol fit tal-fuq għax m'għandix il-ħin, naħseb li huwa neċessarju l-istituzzjonijiet Ewropej speċjalment il-Parlament Ewropew u dan il-Kumitat Envi nappoġġaw l implantazzjoni tal-ftim kummerċjali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kolombja u l-Peru U f'dan il-kontest, eh, sinjura rapporteru jidispeċina ħafna li ma konċ hawnhekk biex nisma' l-intervent tiegħek li aħna ma naqblux ma linja illi inti tajt fir-rapport tijak, u aħna se naħdmu biex ir-riżultat tal-ħidma ta' dan il-komitat tmur f'direzzjoni oħra jekk jew hekk jien nixtieq nirringrazzja ħafna u napprezza x-xogħol ma sax ikun ħlief hekk. Grazzi ħafna. Okay, thank you very much. Tajjeb, grazzi sur Gambus. Niftaħ il-kelma l-kollegi oħra li jixtiequ jikkommentaw dwar dan ir-rapport jekk m'hemm ħadd. Allura Sur Jonkinsen fisem il-Kummissjoni. Grazzi, l-odwa tajba l-kulħadd. Grazzi ta' dil-possibilità li natu l-opinjoni u kif tarraffajt il-Komissjoni fuq il-kwistjoni. Aħna kontenti b'din l-inizjattiva minnaħat tal-Parlament Ewropew biex niverifikaw eh, dan il-Trade Agreement, it-TA, għavolja u xi ħaġa li suppostana namlu minnaħa tal-Komissjoni, jiġifieri dis-sena jew id-dieħla aħna ħanniedu halfway assessment fuq tal-ftehim. Ippermettu li forsi indirizza u nagħti xi kummenti fil-qosor ħafna fuq xi punti li jiena nara bħala huma suġġett ta' diskussjoni. Naħseb li l-ewwel mistoqsija li rridu nsaqsu li nanfusna hija jekk dan hux ftehim illi jolqot il-Peru l-Kolombja biex jiżviluppaw eh, biex jimxu lejn ekonomija iktar sostenibli u jekk di eni tomx fl-iżvilupp ekonomiku ovvjament fl-iżvilupp sostenibli u jina naħseb meta nħarsu lejn ir-riżultati ta' dan il-ftehim huwa ċar li dal ftajim għen il-Kolumbja u l-Peru biex jimxu l lin minn ekonomija bazzata biss fuq il-materja prima u lejn ekonomija li tatjon valur miżjud anka li l-SMEs tal-jom jipparteċipaw kellna ċerti figuri eh, inkoraġġanti dwar iż-żieda tal-parteċipazzjoni minn daw iż pajjiżi tal-SMEs fl-esportazzjoni tagħhom lejn l-Unjoni Ewropea u jkopru diversifikazzjoni tal-flussit kummerċjali inqas materja prima u iktar prodotti agrikoli u prodotti ta' manifattura min-naħa tal-Kolumbja u l-Peru il-punt importanti uħon li indirizza u da jwieġeb għal punt għattini punt fil bosta ta' rizoluzzjoni naħseb li aħna nistgħu naqlu 100% miegħu, jiġifieri li nużaw dal-ftehim biex inżidu l-konformità fi ftehimiet bilaterali u standards ta' xogħol. Huwa minnu li għatem sfidi f'dawn il-pajjiżi issa u l fatur imma b'dal ftehim maħna. tana li nafusna, tajna li nafusna possibilitajt biex nidrizzaw dal-kwistjoniet ma dal-pajizi u possibilità li natu vuċi li soċjetà ċivili hemmhekk f'daw il-pajizi, daw il-pajizi biex jitrofizja dialogu hemmhekk anka l-gvernijiet, biex jidjalgaw maħna. U dan huwa eżempju interessanti li reċentement iktar minn din is-sena kien hemm sottomissjoni minn koalizzjoni ta' NGOs mill-Peru li jilmentaw maħna xjaraw bħala implementazzjoni mhux sħiħa mill-Peru u din konsidra nikkonsidra serju ħafna. Mar allura jien ma rridx fit-tul imma min-naħa tagħna f'dan il-waqt eh, fi żmien ħames snin mitul fis-seħta tal-ftehim aħna naraw li qed naraw pożittiviżmu għax qed naraw is possibilità minn dawn iż pajjiżi ekonomija hemm iżjed titjib għaddej u hemm iżjieda sostanzjali tal-possibilità li nippruvaw ninfluwenza u nimbuttaw dawn il-gvernijiet fid-direzzjoni ta' iktar rispett fi ingaġġ internazzjoni fis-settur ambjentali, eċċetera. Grazzi ħafna. Issa, il sinjura Raj jekk titi tikkummenta fit-tmiem dan id-dibattitu jekk jogħġbok għandek il-kelma. Iva, fil-qosor ħafna, Sinjor President, jiena smajt il-pożizzjoni tal-Sur Gambos u nimmaġna li gruppi oħra l-istess se jgħidu U mbagħad smaj dak li qalet il-Kummissjoni huwa ċar li aħna se naħdmu se naraw l-emendi li se jiġu proposti nixtieq infakkar l-importanza ta' dan il-fajl għal kumitat inta u nixtieq ngħid minn issa imma anki iktar tard meta jkollna l-iskambjiet li aħna maħniex Eh, kontra, anzi l-bot ħafna minn hekk ta' ftejim kummerċali mal-ħbib tagħna, pajjiżi ħbib tagħna x'għandhom ħafna eh, xjoffru, eh, ħafna kollaborazzjoni nistgħu ikonna ta' bejnietna, imma hemm bżonn illi konna klawsoli ta' salva gwardja illi ma jeżistux fit-test forsi imħabba l-diffikultajiet u l-livell ta' diffikultajiet attwali u għalhekk jiena nistenna bil-ħerqa u bi pjaċir l-emendi kif ukoll il-ftuħ u l-bidu tax-xogħol mal-kollegi li jiena nirringrazzjom għall-impenn tagħhom. Grazzi ħafna, Sinjora President. Thank you very much. Grazzi ħafna. L-iskadenza għat-tressiq tal-emendi fuq dan il-fajl hija nhar it-tlieta ta' Lulju fil-11 ħajkun hemm votazzjoni mbagħad eh, f'Novembru fil-grupp u eh, niddeċidu fuq il-fajl fil-plenarja fis-sessjoni ta' Diċembru. Tajjeb wis, issa ngħaddu għal punt li jmiss hekk kif is-sinjura dalli tissieħab magħna. which is the post 2020 CO2 emission standards for Illi ser tkellimna dwar l-standards għal emissjoni ta' diossidu tal-karbonju wara s-sena 2020 għal vetturi tal-passiġġieri ġodda u il-vetturi kummerċali ħfif fil-vannijiet. Però rridu nistennew xi ftit minuti sakemm tiġi Sinjura Dalli. the meantime, I'd like to inform you that last Pero nishtiq informakom illi eh, l-lejli għadda ikkonkludejna l-fajl dwar il-governanza ġdida fis-settur tal-enerġija. Jina personalment u anka sur Ruge Jetzke nafu sew eh, kif evolva dan il-fajl. So, Madam Dali, we were waiting. Issa, Signora Dalli, s-sihbet maħna, u għallura nibdew id-dibattitu fuq dan il-fajl, jek joġbok, Signora Dalli. Grazzi ħafna, Signora President, grazzi u koll l-kollegi u anka Shadow Rapporteurs, il-etna l-għonek prezenti l-lum għal din il laqqa tal-komitat. Kif wieħed jista' jimmaġina din il leġislazzjoni din il bicċa leġislazzjoni għajmet ħafna interess. U dan narawh minn numru ta' emendi li ġew imresqa. Ġew imresqa fil-fatt madwar 700 emenda u attualment qed ninnegozjaw dawn l-emendi flimkien ma' diversi gruppi politiċi. Probabilment kif mistenni l-parti l-kbira tal-emendi huma relatati mal-figuri tal-emissjonijiet kif ukoll mal-vetturi b'emissjonijiet zero u emissjonijiet baxxa ħafna minn dawn l-emendi saħqu għal miżuri għal um, figuri iżjed għoljin Sena 2025 u 2030 kien hemm min talab għal numru ikbar ta' vetturi b'emissjonijiet zero, emissjonijiet baxxi, kien hemm ukoll min saħa fuq it-tisħiħ tal-politika tal-Kummissjoni, kien hemm min talab għal sistema bonus malus ukoll. U meta wieħed jara l-emendi jider bitċar li hemm l-intenzjoni fost il-kollegi illi ma jkunx hemm lakuni b'mod partikolari issa li qed niċċaqalqu mill proċedura ta' testjar NEDC għal eh, proċedura li jmiss l-WLTP. Hemm bżonn ukoll jkun hemm inqas lakuni, lakuni fil-mod kif aħna nittestjaw il-vetturi u il-mod kif id-dinja tittestja l-vetturi ġew eh, ukoll mresqa emendi li jitrattaw il-phasing out tal-fossil fuels, fossil oħrajn, u Ovvjament, dawn is-suġġetti ser nitratawhom fil-grupp fil-qat tagħna fejn aħna ser nkunu qed naħdmu fuq dawn l-emendi ta' kompromess. Jiena nixtieq nisħaq fuq wieħed mill-iktar elementi importanti ta' dan ir-regolament il-miri obbligatorji interim tas sena 2025. Minħabba li mux ma jistax ikollna miri speċifiċi għas sena 2025, l-ammont attwali ta' 95 gramma ta' diossidu tal-karbonju għal kull kilometru kwadru ser tibqa tapplika applika jekk ma jkollniex target interim tas sena 2025. U jekk dan is-seħħ l-ammont tal-2030 ser ikunu nofs dawk mixtieqa għal saħansitra l-2025. Dan huwa kontra ir-regoli illi il-Parlament, dan l-istess Parlament qabel magħhom ftit ta' xurilu. Jidher biċċar li l-Parlament Ewropew irid ikun minn ta' qudiem nett biex jieħu azzjoni u jixpruna il-bidla għaliex jekk dan ma jseħħx l-istati membri ma jkunux jistgħu jilqu il-miri klimatiċi tagħhom. Eh, joħroġ biċ-ċar illi hemm stati membri kbar il qed juru li hemm dan in-nuqqas u hemm ukoll pajjiżi li jifmu illi aħna għandna bżonn eh, nżommu mal-impenji tagħna fuq din il-leġiżlazzjoni. Nixtieq nisħaq ukoll fuq il-bżonn li aħna nħarsu il-ħaddiema tagħna għalkemm dan mal-ewwel daqatajn jidher fajl eh, ambientali biss dan il-fajl irrit Iżom u d-dimajneħ il-ħattima u jrid jizgura li huma jridu jkunu parti mill-bidliet li jridu seħħu għaliex fil-waqt illi ċerta vetturi ta' emissjonijiet zero mhux diffiċli illi tibnihom hemm vetturi oħra illi huma ta' tip ibridi illi huma aktar diffiċli li wieħed jipproduċihom u dan ser iżid xogħlijiet. Dawn it-tip ta' xolijiet ser ikomplu eh, jizdidu talba l-dawn ix-xolijiet sa' sena 2030 ser tkompli tiżdied minħabba l-produzzjoni ta' dawn il-vetturi gasoline. Nixtieq u ukoll illi hemm xejra lejn iżjed automazzjoni fl-industrija tal-karozzi jidri xiġri minn dawn il-miri tal-emissjoni ta' diossidu tal-karbonju. Rridu niskuraw illi aħna nindirizzaw dawn l-sfidi biex il-ħaddima tagħna jiġu protetti f'din il-fazi transitorja. Hemm ukoll dinamiċi differenti ħafna fl-istati membri differenti għaliex hemm grupp ta' stati membri li jixtiequ emissjoni ta' diossidu tal-tnaqis ikbar ta' diossidu tal-karbonju, ġivir figuri zietolin. U fil-fat, numru kbir ta' dawn il-pajizi huma pajjiżi fejn jiġu prodotti dawn il-karozzi b'emissjonijiet u emissjonijiet zero. Hemm ukoll jekk hemm sejħa swing states, li għadda ma nafux ser tkun il-pozizjoni tagħhom, Polonja, l-Italja, l-Ġermanja u anka Spanja. U għak nishtiq nirreferi u koll għal li semmit il-Ġermanja jiġifieri li tixtieq eh, tnaqis ta' 50 fil-100 għas-sena 2025. U hemm ideat ta' hemm ukoll eh, l-idea jiġifieri jekk imxu f'din id-direzzjoni illi l-Ġermanja tifhem illi anke pajiza stess ser tkun għalija diffiċli ħafna illi t-sasal għal tnaqis ta' 40 jew 42 fil-mija ek kif mixti Jiena nistenna pil ħerqa li jkun hemm skampju ta' femiet u li naħdem ma' shadow rapporters fuq dan il-fajl. Thank you. Uh, now I turn to the shadow rapporteurs, Mr. Giesecke. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, und vielen Dank an... Grazie ħafna għad kelma l-Onorevoli Giseke. Grazie ħafna, Signora President, jena nilqa dak li qalet Signora Dalli, dan huwa fajl tekniku ħafna, ġew mresqin ħafna emendi, però xorta waħda hemm ċerta mossi politiċi li qed jittieħdu. Il-proposta tal- eh, kummissjoni tal-2017 diġa hija waħda ambizjuża ħafna, naqis ta' 30% eh, sena 2030 meta mqabbla ma' livelli tal-2021 u tnaqis ta' 15% sas-sena 2025. Issa x'nixtiequ nagħmlu? Nitilgħu u nlaħqu tnaqis ta' 50%, 70% saħansitra qed isemmu xi pajjiżi jiena naħseb illi dak li għandna bżonn hawnhekk huwa illi il-proposta tal-Kommissjoni tiġi valutata u il-PPE ser jimpenja ruħu illi niproteġu l-ambjent, però m'għandniex ninsew l-effett li dan ser ikollu fuq is-settur tax-xogħol, nilqa bi pjaċir dak li qalet ir-rapporter dwar il-fatt illi jaser ser iżomm u d-dimajnea il-ħaddiema rigward imbagħad l-ambizzjoni ta' 50% fil-mija u anka il-proposta ta' 75% li qed jipproponu xi kollegi irridu naħsbu fuq l-effetti li dan ser ikollu fuq l-impjiegi. Jiena tal-opinjoni illi in-neutralità trid tinkiseb ma jiġ ikollna miri illi ifissru illi dawn il-miri jistgħu jinkisbu biss jekk ngħaddu għal vetturi elettroniċi biss eh, li jaħdmu bl-elettriku biss. Irridu nżommu qudiem għajnejna il-neutralità fit-teknoloġija u wieħed jistaqsi lilu nfusu il-fat li jaħdem kollox bl-elettriku. Dan huwa sostenibbli xinejdu dwar l-vetturi elettriċi mill-aspett ekonomiku. Dawn kulħadd jista' jaffordjom barra minn hekk hemm ukoll il-prezzijiet tal-kobalt per eżempju li jinsabu mola sema bħalissa. Aħna rridu iva nkunu lesti li nilqaw l-innovazzjoni, pero rridu nżommu taħtajnejna u koll il-fuels alternativi. Hemm possibilità tajba illi permessa tal-leġislazzjoni ġdida aħna nkunu nistgħu nipproteġu il-klima kif ukoll l-industrija għal dan is-settur daqshekk importanti għall-industrija Ewropea. Mbagħad meta wieħed iqis il-proposta tal-Kummissjoni naħseb li diġà għandna ehm, sitwazzjoni situazzjoni raġonevoli ħafna ma naħsibx illi jekk aħna ma nasibx li għamlet tajjeb is-Sinjura Dalli fil-fatt illi um, ehm, il-rapportat dak li qal il-Ministru eh, tagħna Ġermani għaliex is-sitwazzjoni fil-Ġermanja da mhijiex stabli ħafna. Grazzi ħafna Sur Kisike. Issa nagħti il kelma lis-Sur Proctor. Grazzi. Grazzi, Sinjura President. Jena nishtiq nibda billi nirringrazzja l sinjura Dalli għal ħidma kollha tagħha fuq dan il-fajl. Forsi sorpriża għal ħafna minnkom, pero jina nista nappoġġa il-parti il-kbira ta' dak li qalet is-sinjura Dalli. Però l-iskadenzi huma xi ftit ambizjużi żejt fl-opinjoni tiegħi dawn mhumiex realistiċi u ma nistgħux nilħquhom dawn il-miri fi żminijiet fi żmien li qed jiġi stipulat. U importanti li dak kollu li ngħidu ikun realistiku u prattiku. Għalhekk jiena ser ngħajjem tliet punti illi huma importanti għal grupp ICR e mid-diskussjonijiet illi saru fil-laqa ta' shadows u koll. L-ewwel illi il-perjodu ta' deroga irrit jinżamm bisħiħ tul il-perjodu il-ġdid ta' leġislazzjoni tagħna. Min jimmanifattura u koll irrit ikun protett għaliex jekk aħna nabbandonawhom dawn id-derogi ikun iġib ħsara kbira. It-tieni, il-kwistjoni ta' kemm ikunu jistaw jifilħu għal-jom il-konsumaturi tagħna dawn il-vetturi tagħna. Aħna m'għandniex nikkastigaw il-konsumaturi tagħna. Titjib fil-vetturi tagħna irrit isir b'mod parallel flimkien mal-eliminazzjoni tal-vetturi. Jider li l-medja hija li illi tinxtara karozza kull 11 sena fl-Unjoni Ewropea fil-Renju Unit. Però din il-figura tinżel għal ħames snin. Jidfiri u importanti li aħna nistabilixxu il-skadenzi tagħna fid-dawl ta' dawn il-figuri. Finalment, aħna nemnu illi mandux ikun lan ta' leġislazzjoni illi twaqqaf eh, ċaqliq soċjali, eh, social mobility. U importanti li aħna nappoġġaw l-infrastruttura u eh, jekk ma nagħmlux dan fil-fatt ser ikun qed nagħmlu ħafna ħsara. Barra minn hekk, f'ċerta żoni, ċerta reġuni il-vetturi elettriċi huma u vetturi oħra ibridi huma soluzzjoni, huma possibilità Pero jina minn fejn jen eh, ġej mhux il-każ għaliex fejn hemm żoni uh, rurali dejjem iżjed diffiċli li jkunu sostenibbli dawn it-tip ta' karozzi. Rigward imbagħad il-mini manifattura il-karozzi għadni kif ġej mill-Komitat Tran u hemmhekk ehm, firxa ta' opinjonijiet differenti minnaħat tal-kollegi. U l-istess għandu opinjoni differenti il-Kommissjoni u kol. Aħna qed namlu referenza l-industrija tal-karozzi, mm, eh, dawn din l-industrija trid eh, tkun iżjed onesta. Però hemm bżonn ukoll li nħarsu xi ftit lura u niddeċidu x'kienet qed x'kien qed jippromovi L-istess parlament stess mhux ħafna ta' zminilu fl-1990 fejn il-bejħ tal-karozzi diesel kien ta' 14 fil-mija. Is-sena li għaddiet il percentaċ ta' karozzi illi imbijaw, karozzi diesel illi imbijaw kien ta' 52 fil-mija. Għalix dan huwa il-kas? Ovvjament, ħafna ah, aħna irridu narfu x'kienet l-azzjoni tal-leġislaturi hawnhekk u fl-istati membri li promuovew l-użu u l-bejħ ta' dawn it-tip ta' vetturi. U għalhekk eh, ma jissorprendinix illi l-istati membri huma xettiċi uh, mill eh, minn dawn il- um, minn din il-leġislazzjoni minħabba l-iskandlu Dieselgate, iżda anka u kol minħabba kif evolvew l-affarijiet. Nerġanejt, Signora President, jena nilqa il-rapport ta' Signora Dalli, pero u importanti li ma nkunux wis ambizjuzi, u importanti li il-miri tagħna nallokawlom skadenza ta' żmien raġonevoli biex nilħuhom u nixti li f'din ir-reviżjoni tal-elementi wieħed iżom il-fmoħħu il-pass tal-teknoloġija wkoll. Grazzi ħafna, issa ngħaddi l-kelma Assur Torvalds. Grazzi ħafna, Signor President. Aħna kellna laqat utli ħafna ma' Sinjura Talli. L-emendi li ressaqtina għandhom ilan illi jilħu tlet affarijiet. L-ewwel li nibatu sinjal iżjed ċar u b'saħħtu għal eh, dawk li huma livelli ta' ambizzjonijiet tagħna għal dawn l-emissjonijiet ta' diossidu tal-karbonju għas-sena 2025-2030 u oltre. It-tieni, it-testijiet illi uh, irridu jiġu riveduti u t-tielet metodoloġija msejsa fuq ċiklu ta' ħajja tal-vetturi biex bekk aħna nieħdu deċiżjonijiet b'mod kompatibbli ma' dan iċ-ċiklu ta' ħajja. Aħna nħossu li dan u essenzjali għal diversi raġunijiet. Jekk aħna ma jkollniex jew ma nistawx nitfaw pressjoni fuq min jimmanifattura l-karozzi fl-Unjoni Ewropea biex huma jirrevedu teknoloġija tagħhom, l-Unjoni Ewropea ser tirriskja illi titpoġġa wara iċ-Ċina f'dik li produzzjoni ta' karozzi u dan jista' jkollu effetti katastrofiċi. Għalhekk huwa importanti li aħna nħeġġuhom lill-industrija, nħeġġu lill-industrija ta' mini manifattura il-karozzi kemm jista' jkun possibbli. Dan irid tassew seħħ. Imbagħad hemm problemi oħra. Hemm tendenza u hekk mill-ġdid u nibza li din hija tendenza li minxja fid-direzzjoni ta' l-ideolizzazzjoni ta' l-użu ta' dan it-tip ta' karozzi. Bħal donnu nasbu li kollox irrid isir minn dawn il-vetturi b'emissjonijiet zero. Dinja idea sabiħa ħafna, ambizzjuża mens, pero ma naħsibx illi aħna nistaw nimbuttaw lill-industrija f'dik id-direzzjoni b'mod taqsek rapidu, dan irridu nagħmluh b'mod ibbilanċjat. Irridu nifmu kemm huma lesti illi um, jiġu xprunati wkoll. Il l-industrija tal-karozzi nafu wkoll illi xi drabi lanqas biss tkun trid tiġi imbuttata bl-ebda mod. Però naħseb illi l-aħjar mod kif nibbilanċaw din l-inizjattiva huwa illi ikollna tnaqis ta' diossidu tal-karbonju għabbażi ta' metodoloġija li tqis iċ-ċiklu ta' ħajja tal-karozzi għax bekk ikollna sfont tajjeb u jkollna wkoll nkun qed nużaw ukoll approċċ tajjeb. Bata hemm problema oħra illi fl-opinjoni tiegħi mhux qed nadottaw l-approċċ tajjeb. Jekk aħna nintroduċu s-sistema bonus malus, naħseb illi ser niftħol l-bibin beraħ għal approċċi li ma l-għal daqqatan jidru zbiħizda ma jaħdmux, ma jwaslux għal riżultati mixtieqa. Naħseb li s-sistema bonus malus tassew għandha tiġi diskussa b'mod tajjeb u nippruvaw nsibu soluzzjoni xirqa. M'għandix dubju illi l-ispirtu pożittiv illi ħdimna bih fil-laqa ser kompli jgħinna illi naħdmu fuq dan il-fajl. Grazzi. Grazzi ħafna, issa l honorable Harms. Grazzi, jina nishtaq nirringrazzja l sinjura Dalli għal ġestjoni eccellenti ta' din id-diskussjoni mm, u ta' dan il-fajl. Nishtaq ngħid lis-sur l-Onorevoli Giseke illi mhux possibbli illi parti waħda tal-negozjaturi eh, jew xi imsieħeb tan-negozjaturi jgħid jien qed nagħti l-fatti tajbin. Allura l-oħrajn x'qed jagħtu fatti ħżiena. Naseb illi d diskussjonijiet saru b'mod kostruttiv ħafna u bħala grupp għalina huwa importanti illi nifmu kemm huma importanti tnaqqis tas-sena 2030 Saħan sitra qabel ma s-Sinjura Dalli ippreżentat ir-rapport tagħha hija qalet illi dan kien aspett kruċali illi dwaru ser niddeċidu biex niksbu il-miri klimatiċi tagħna. Jiġifieri li konna magni konvenzjonali flimkien ma magni ta' karozzi iżjed innovattivi. Aħna għedna mill-bidunet illi se nikunu qed niddeċiedu fuq um, qafas innovattiv klimat, fuq qafas klimatiku innovattiv dan dimixi biċċa xol faċli, pero rridu nindirizzaw il-punti diffiċli l-kol fl-imkien. Il-grupp tan għandu biċċa xol jina għamil taffariet fil-fat, xidaq iżjed diffiċli għalix l-emenda tijaj irriflettit dak li għalulna l-esperti, jekk aħna rridu nilħu il-miri klimatiċi tagħna, propju minħabba illi għanna it-teknoloġija disponibbli irridu inlaħqu mal-miri ta' 60% tnaqis u 75% tnaqis. Forsi l-onorevoli kise kemm mhux ser jaqbel miegħi, però dan huwa il-parir xjentifiku il qed jaslilna. Il-negozjati ser ikunu interessanti għaliex kif rajna fil-Komitat tal-Industrija l-industrija miex eh, l-esta li tisma xanna la aħna jew li topdi dak li għanna eh, la aħna, pero u importanti li aħna la mill-li huma mhux qed jagħmlu l-kontributi li spost qed jagħmlu. Aħna rridu namlu dan kollu b'talimatu maniera li nkunu nistaw namlu monitoraċ tas situazzjoni. irriti ikollna miri li jistgħu jiġu reveduti Eh, minn għawnu 4-5 snin oħra. Dan huwa assolutament meħtieġ. Aħna nappoġġaw ir-rapporter fl-opinjoni tagħha dwar dan. Rigward imbagħad il-mobilità dan huwa qasam illi rridu nindirizzawh eh, b'mod radikali għaliex mill-ġdid nerġa' ngħid dak li ma nittrattawx issa ser ikolna nagħmluh fil ġejjeni Rigward il-kwistjoni ta' kif l-industrija qed tiġi mexxija u gudata, ħadd ma tani tweġiba eh, dwar dan dwar xifisser mbagħad xifissru dawn il-bidliet għal settur tax-xogħol, għad-dinja tax-xogħol. Iva dan huwa importanti, però li ħassibni onorevoli Giseke hija illi qed nitkellmu dwar immobilità, dwar telf tax-xogħol Iżda inti uh, waqt li tibatilna dawn il-messagġi, l-industrija tal-karozzi qed titkellem dwar produttività, żieda ta' metodi digitali, etc. Meta wieħed iqis l-istudju anka li preżentawna trade unions, l-ikbar telf ta' impjiegi fis-settur tal-produzzjoni tal-karozzi mhuwiex minħabba il-mobilità Iżda huma minħabba raġunijiet oħra li ħadd ma qed jitkellem dwarhom. Jiġifieri x-xogħlijiet li ħajintilfu minħabba l-innovazzjoni teknoloġika. Jiena naħseb illi ikun importanti illi il-Kummissjoni terġa' tirrepeti illi il-vantaġġ soċjali miksub minn miri iżjed għoljin jindikaw illi il-soċjetà hija is-soċjetà ser tibbenefika minn min dawn l-innovazzjonijiet. Fil-studju partikolari appuntu ħareġ illi s-soċjetà tagħna ser ehm, tibbenefika minn dawn il-bidliet. Sur Giseke, aħna qed niddiskutu fatti illi l-inġiniera tagħna ippreżentawna. Grazzi ħafna. Thank you, madam. Grazzi ħafna lilek, Signora Konneċka. Grazzi ħafna, President. Nixtieq nirringrazzja l-rapporter tal-ħidma tagħha. Ma nafx għaliex qed niddiskutu da kollu fil-kumitat għax il-negozjati għaddejjin diġà. Naħseb dawn in-negozjati bdew b'ton pożittiv u hekk se jkomplu huwa importanti għal daqstant għalina il xi xiftit punti mhux biss fil-kontest ta' xi stati membri individwali l-emendi tagħna stess li ressaqt Jina u kol shadow rapporter ta' revizjoni fuq vetturi notfa u effiċenti dawn u koll huma marbutin mill-qrib u għalhekk jiena nista' nagħmel kontribut għal żewġ suġġetti. L-emendi tiegħi huma relatati għal żewġ suġġetti jiena kont inqas ambizzjuża fil-bidu imma issa sirt iktar ambizzjuża. Fil-fatt ir-reġun tiegħi għandhom vetturi li għandhom muturi konvenzjonali, magni konvenzjonali u kulħadd jiddependi fuqhom anki l-impjiegi u għalhekk huwa importanti għalina li nagħmlu dan ix-xogħol. Jiena dejjem ikkonsidrajt l-ambjent u l-effetti tiegħu fuq is-saħħa u l-postijiet tax-xogħol imma r-realtà hija li l-produtturi tal-karozzi fil-Ewropa tal-Vant huma huma eh, il-proprietari tagħhom huma l-gruppi fil-punent tal-Ewropa f'pajjiżi qed jagħmlu magni konvenzjonali u situazzjoni hekk se tibqa' u għalhekk huwa importanti li jkollna perjodu ta' tranzizzjoni għax situazzjoni sitwazzjoni problema mi jista' tiġi solvuta b'telf ta' postijiet tax-xogħol f'pajjiżna u l-proprjetarji ta' dawn il-kumpaniji għaddejjin So, aħna grazzi ħafna ma rridux il-karita fl-aħħar mill-aħħar. Forsi konna il- eh, vetturi bid-diesel anki fil-pajjiżi tal-Levant tal-Ewropa u għalhekk id-diesel u s-second hand cars dawn il-karozzi second hand dejjem qed jiżdiedu. Nixtieq nattira attenzjoni tagħkom għal fatt illi jekk neżaġeraw din is-sitwazzjoni maħni se ngħinu lil ħadd. Issa niġi għall-emendi. Jiena zammejt maċ tal kummissjoni u jiena favur il-mira tal-2030. Mżon li konna inċentivi nis li jtibijaw il-karozzi Eh, bil-fuels alternattivi. Jiena xtaqt iktar neutralità teknoloġika u għalhekk il-karozzi kollha jiena nixtieq nara tnaqqis ta' co 2 tal-emissjonijiet u ressaqt emenda fuq ir-real driving emissions għaliex għax bitnaqis ta' COD is-SOX u n-NOX għandna bżonn nikkonsidrawhom ukoll u naqsuhom għax huma wkoll huma ta' dannu għal saħħa u għall ambjent L-emendi tiegħi koll ikopru reviżjoni ta' direttiva fuq vetturi notfa u effiċenti. Naħseb illi l-istati membri ma provdowx raġunijiet biżżejjed għal dan is-settur. L-infrastrutturi mhumiex għandhom il-nuqqasijiet tagħhom u għalhekk jiena semmejt il-miri għall-istati membri u għan bżonn illi nolluhom. Nistenna bil-ħerqa diskussjonijiet tagħna imma ma naħbux il-fatt dan id-dokument huwa l-uniku wieħed disponibbli u l-adozzjoni tiegħu se jkollu effetti importanti ħafna fuq il-politika soċjali ta' bosta pajjiżi. Hemm nkunux għamja u nitkellmu biss fuq l-emissjoni fuq it-tnaqqis tal-emissjoni ta' CO2 għax se nisimgħu dak li jgħidu l sijar fejn magni oħra ġew appoġġjati fl-aħħar mill-aħħar għandna mezzi finanzjarji kbar ħafna relatati għat neħija ta' dawn il-magni. Grazzi ħafna l-rapporter ta' xol eccellenti u frank li għamlet nittama li naslu għal kompromess u li dan ma jkunx ifisser illi inħossu biss vantaġġi għal Eh, sidin ta' dawn il-kumpanniji. il sinjura Evi, grazzi ħafna, President, jina wkoll nixtieq nirringrazza l-rapporter Dalli ta' xogħol tagħha sissa u l-emendi ta' kompromess li għandna qoddimna lum kif ukoll l-ispirtu ta' kooperazzjoni u apertura illi uriet. Mill-perspettiva tagħna nixtiequ nappoġġaw dak li sissa kienet l-orjentazzjoni tal-proposta tar-rapporter. U nixtieq għal daqstant Eh, naqsam xi eh, kummenti anke fid-dalta dak li ntqala hawnhekk fis-sala illum. Naħseb huwa ta' tħassib illum dak eh, li huwa ottussu miop għandu ċertu level ta' miopija illi qed jgħid illi l-industrija għettejna le, anzi l-industrija qed naqqas dej qed dejjem tkun ta' xkil qed naqqis tal-emissjonijiet dejjem ipprovat issib xi perjodi ta' li kienu temporanju forsi m'għamlet xejn u ma tantx offrit prodotti lil konsumaturi li ma jniġżus. U għaldaqstant, aħna fl aħħar mill aħħar wasanna f'dan il-moment storiku fejn qed naħdmu fuq direttiva importanti illi suppost tagħti dik l-spinta għal kumpaniji li produċu il-karozzi fl-Europa anke biex ma nitilfux dak dik il-leva kompetittiva għax nafu per esempio l-pija ta' dinja iċ-ċina e dawn il-kumpaniji l-kbar li produċi l-karozzi qed jinvestu ħafna biex jirrispettaw ir-regoli f'parti oħra tad-dinja. Jiena pala Taljana pala Ewropea nixtieq illi ma nitilfux eh, dan il-vantaġġ din il-leva kompetittiva u ma nitilfux lanqas eh, fil-telf ta' żmien u għal daqstant għanna bżon ikon ambizjoni għolja, specialment il-mira tal-2030 kif għalit il-Komissjoni baxwis il-level huwa fondamentali nappoġġaw il-mira intermedja tal-2025 ta' CO2 biex nagħtu importatura kif suppot post lis settur eh, tal-industrija tal-karozzi jiena naqbel ma' rapporter u ma' kollegi oħra bżonn kunem hemm periodu transizzjoni ekwa ġusta. Jiġifieri nieħdu dawk il-miżuri kollha biex inħarsu l-ħaddiema ta' dan is-settur u ma naħsibx li nistaw naħsbu li nitilfu iż-żmien u pjuttost naħseb illi ma ndaħlux eh, dan, dan, dan il-level eh, vinkolanti fuq il-beħ tal-karozzi nistaw ndaħlu sistema effiċenti fuq żewġ binarji ġifiri l-malus eh, l-bonus malus biex ek għalmenu jkonna miri minimi ta' beħ ta' karozzi li għandhom emissjonijiet zero. Naqbel ma' dak li qalu l-kollegi l-oħra diġa konna tkellimna fil-laqa ta' Shadow Rapporters, ċiklu tal-ħajja, biex hekk inkunu nistgħu nidħlu iktar fil-font u jkollna viżjoni ċara fuq ċiklu tal-ħajja eh, sħiħ tal-karozza għandna bżonn Ma ninsawx l-aħħar punt li fuq nixtieq ninsisti il-daħla l-introduzzjoni ta' real-time tests, ġifiri testjar fil-żmien reali kif għanna u kolla l-emissjoniet ta' CO2 nafu kif din hija parti eh, l-iktar diffiċli eh, tal-omologazzjoni jew l-ekwivalenza tal-karozzi u ma nistawx inħallu eh, dawn il-karozzi fuq it toroq li niċsu ferm iktar milli jkunu qalu. U din is-sitwazzjoni dejjem tigrava u għalhekk għandna bżonn intervjenu b'mod effiċenti u effettiv eh, b'testjar eh, reali fit-toroq tagħna u mbagħad nidħu iktar fil-font eh, meta nitkellmu fil-laqgħa li se jkollna tax-shadow rapporters nagħlaq u ngħid li ringrazzja lir rapporter u nittamu dan ir-regolament tas sow ikun jista ikun żvolta għall europa għax jistħoq il-om ċittadini illi jixtru il-karozzi u dawk speċjalment illi joqogħdu fil-żoni tal-bliet, żoni urbani u speċjalment għandna bżonn naħsbu għal dawk il-mitkolla li jkun hemm eh, fit-toroq tagħna. Ma nistgħux ninjoraw eh, dawn il-mejta kollha. Issa, biċajna bil-lista ta' shadow rapporters u forsi hemm membri oħra għandi diġà tlieta fuq l istatijaj tiegħi forsi hemm xi ħadd ieħor li jixtieq jingħaqad magħhom. Is-sur Eikaut l-ewwel kellim. Grazzi ħafna, Sinjura President. Jina kontet nisma' id-debattitu b'interess kbir u pal kollega tiegħi mal-li sijar anki fil komitata ta' Trasport qabel Dak li huwa importanti ħafna ma rridux ninsow l-istampa ġenerali, ġifiri dak li qed naraw huwa moment propizju fl-Ewropa illi għanna bżon, li ġanna naħsbu li għanna bżon nżidu. Anki Merkel u Macron għalu ħafna l-birraħ fu ħafna fajt imma għalu koll l-Europa għanda bżon ma mal-ambizjoni ta' ħasla ħat din is-sena b'kop 24 ġifiri fuq il-ġira li tiġġeddet, aħna dejjem qegħdin nollu l-level, da se kollu konsekwenzi, ovvjament fuq dak li se namlu f-settur li tiġu regolati skont il-regolament tal-sim tal-isforzu, settur tal Eh, vetturi dan huwa wieħed minnhom u tat tal-art iktar u iktar. U nafu wkoll f'dan eh, din id-direttiva ta' sim ta' sforzi l-iktar miżuri effettivi meta qabla ma l-ispiża se jkun fis-CO2 u fis-settur tal-karozzi. Dawn huma l-miżuri l-iktar effettivi meta qabel ma l-ispiża u lek dawk in-nies illi ma jridux jagħmlu xejn allura se jkollhom iħallsu l-prezz fl-agrikoltura u qed inħares lejn il-kollegi tiegħi tal-PPE illi għandhom it-tendenza li jgħidu li huma konsistenti, ma jekk tixtiequ tkun konsistenti ma tridux li l-agrikoltura mbagħad kollha tħallas għal sim tal-forzi għandkom bżonn tkunu eh, ibsin ħafna fuq leġislazzjoni tal-vettura x'aħna qed inwasslu messaġġi ċari għas-suq x'għandhom bżonn jagħmlu sal-2030 u jekk aħna nisbaljaw il-miri tal-sim tal-isforzi jiġu perikolati u l-wara l-flus roħduhom l-agrikoltura. Mbagħad xoq għal sbieħ titkellmu mal-kollegi tal-agrikoltura ma tsejqumu tard wisq. Din din hija l-qalba tal-kwistjoni u anki l-kollega Aziz tiegħi Kisike Eh, isek ħasrem inti eh, mħasseb ħafna fuq il-taħlita eh, tal-elettriku jekk ix nadifa jew le, id-dispeċini il-PPE ma kienieċ għalet ċejn qabel u għalhekk aħna rridna li natfu din it-taħlita u għalek ridna livelli ferm iktar ambizjusi fuq l-enerġija li ġeddet imma aħna konna nċedu xi ftit mħabba l-PPE u issa l-PPE jajdu t tidżu taraw li hemm faham wisq faham fil-taħlita. Umbat anki fuq in-neutralità teknoloġika naqbel mal-kollega tiegħi mill-ISIA sija ma konna Eh, konna qed nistimulaw id-diesel l-iktar fuq livell nazzjonali biex nkun onest fuq livell Ewropew ma kienx hemm daqshekk modi fejn stajna nistimulaw id-diesel għaxu għal l-iktar permezz ta' tassazzjoni fejn pejjiż bħal il-Ġermanja qed jistimula id-diesel ma kienx hemm il-menti fuq il-fatt li ma kienx hemm neutralità teknoloġika issa issa mill-lejla nar imma Sir Giser issa hekk jagħti eh, jam l-oħra għaw għat jgħid li d-miri ma jgħidx kunu wis ambizjuzi jekk xi teknoloġiji eżistenti ma jistgħux ilqu dawn l-għanijiet qed inwessaw ħafna neutralità teknoloġika jina ħsibt it-tnaqqis tal-emissjonijiet kien għal kulħadd neutralment teknoloġikament ukoll u mbagħad eh, tkun problema tat teknoloġija jekk ma nistgħux nilqu l-għaliet taqleb kollox ta' taħt fuq. Inti qed tibsa illi l-industrija tad-diesel ma tistax tilħaq il-miri Iva, inti veru għet id dawar l-argumentu jina għandi bżon najt u għat punt kbir għaxek aħna eh, tal-limna xaħġa mid dieselgate fej kont int rapporter u mal-miri għet jimbuttaw il-settur u għalek ħafna mill-industrija tal-vetturi anki dawk kowrapejt jgħidu namlu l-investi taħna barra mill-Ewropa għax dinja ċertezza regolatorja li konna wis iktar minn barra mill-Europa mill-li internament fl-Ewropa nitkellem fuq l-impjieg postijiet ta' xogħol għall futur jekk aħna ma jkollniex regolamentazzjoni għall-industrija ta' dan is-settur il-postijiet ta' xogħol se jkunu barra mill-Ewropa u għalhekk aħna għandna bżonn miri ambizzjużi u ċari fuq il-postijiet ta' xogħol u l-klima dan huwa kruċjali u din hija neutralità teknoloġika u jekk ma nħux l-għaniet tani problema tat-teknoloġija. Grazzi. Try to limit your Grazzi, qed nippruvaw irridu nikkontrollaw ftit il-ħin minħabba l-fatt ukoll li l-interpreti għandhom ċertu restrizzjoni ta' fil-ħin tax-xogħol tagħhom. Allura ftit ħin għandna biex nagħlqu da' dibattitu. Mela. qed nistimulaw li kellimni miss biex jitkellem fil-qosor. Grazzi ċer. Ħan nitkellem bil-mod għal-fatt li E, għajjien bliet niċċajta. Jiena minix maruf li naħli ħafna nifin nitkellem f'dal komitat l-ewwel rimarka f'dak li għandu xaqsam mal ppe jiena xtaqt kieku kellna fil-pożizzjoni komda li nistgħu nkunu pjuttost rilassati e, fuq l-emissjonijiet ta' CO2 mhuwiex il-każ għal raġunijiet ekoloġiċi u ekonomiċi ma nistawx inkun noqogħdu bil-qeda paxxuti fuq daw il-miri. Illek sar il-komment pjuttost eh, qawwi allura mhux se nirrepeti, ftit minuti biex eh, nisħaq fuq ċerti affarijiet. Ġi il-kommentat li xi il-vetturi eh, li jaħdmu bl-elettriku ma tantx nikkunsidrawhom dan mhux daqshekk minnu. Għandek flotot kbar awtoritajiet ta' flotot kbar li jridu jkollhom u qegħdin jaħdmu biex kollhom flotta li taħdem eh, farja iktar nadifa. Qegħdin jistennew għal ħafna u ħafna snin għal vetturi bl-elettriku li jkunu fl-idejn allura urem talba kbira ħafna li hija provvista illi miex qed tilqa' talba. Argumenti ieħor li sar ukoll Ir-regolamentazzjoni tal-klima tfisser li għandna miri pjuttost limitati u stretti għas CO2 f'diversi stati membri f'ċerti setturi li mhumiex non ETS ċat kienet jitkellem fuq il-Germania u manix nitkellmu biss fuq il-Ministru tal manix nisimaw biss bil-Ministru tal-Ambjent imma rridu nisimaw kol me ministri oħra bħal tal-Agrikoltura u tal-ekonomija. Hemm setturi oħra li ħajjin tlaqtu rridu jaħdmu fuq is-CO2, jiġifieri l-ambjent mibni u speċjalment l-agrikoltura, allura hemmhekk hemm trade-off kbira enormi. Żewġ element nixtieq inqajjem minħabba elementi li, li prezentajt. Malan għanna naddu lejn test IRD ma namlux l-istess bal kif għamilna fil-diesel ma noqogħdux nilabu b'dan it-test ejja induru għal l-ardi il-test kemm jista' jkun malajr. L-istess għandu x'jaqsam ma' proibizzjoni ta' ċerta prodott kimiku u għajn għas vulnerabli għal karozzi, f'dak li għandu ma' CO2, imem teknoloġija kull ma' jmur tikber u electronics, electronics u karozzi ibridi, għallura di tista' dan il-prodott kimiku jista' jkun ta' problema allura għanna bżon proibizjoni għal dan. Grazzi ħafna. Grazzi lilek. Is l-onorevoli Riza. Grazzi ħafna tal-kelma. Signora President, grazzi li rapporter għal dik il-paper li prezentatilna jina naħseb li għanna bżon ambizjoni u miri ambizjuzi. Imma il-Pepe kollu jħoss li l-mira ta' 50% hija ambizjuża żejt u jien naħseb li fil- kumitat imkow u fil-plenarja nistgħu naqblu e, fuq numru ktar differenti iktar realistiku imma. Jider li għandu jkun iktar federazzjoni tal-proposta tal-Komissjoni verament nemmen li naslu biex naslu għalftejn fl-imkien fuq dan hemm żewġ punti li naħrqan ħafna li qed jgħid il-kelliem l onorivoli l-abbozz opinjoni ta' Sinjura Dalli fih nixtieq nkunna kif il-proposta tagħna ta' tnaqqis ħajjaħdem dan id-diskutejn ħal-armajn ħafna snin u jien kont ħsibt li wasalna l-kompromess u mbagħad l-aħħar darba nbidel. Kull karozza mhux set Eh, mux se, eh, se taħli id-doppju ta' emissjoni timmem kurva, hemm kompromess bej karozzi zaru daw kbar ta' ġi diskuss eh, f'ħafna dettal u forsi id-dew minn id-daqs, it-toqol, mhuwiex l-aħjar mezz kif aħna niddeċidu l-affarijiet. Għandek karozza għal familja forsi kbira ma tistax tqabbilha għal karozza imsejħa smart li tġor biss żewġ persuni forsi u forsi ma nistawx eh, nixtieq inkun naf jekk hemm xi mod ieħor kif wieħed jista' eh, jittakle da suġġett u t-tieni puntijiet qed il-kelliem huwa huwa il-mira tas-sena 2025. Huwa ferm iktar importanti biex naslu għal-miri ta' Pariġi minn mill-2030. Għax l-2030 fit-toro ifisser għal emissjonijiet iktar baxxi u din tapplika għal karozzi jkunu fuq it-toroq. Allura, meta ikonna ċikli ta' testjar m'għandniex sigurezza għallur nifatturu ma jafux eżattament xiridu jaslu għalih sal-2025 u insaqs il-Komissjoni x'jaħsbu huma da kif se jaħdem naħseb id-direzzjoni hija pjuttost ċara u jiena pjuttost kontent b'dak li intqali għandu jkollna miri għal wara l-2030 biex ma nżommux dejjem mal-argument ta' pjanar tas-sigurtà ma jkun possibbli li l-kalkolu għal manifatturi individwali ħaj kawża sakrifiċi kbar ħafna kulħadd jaf li bħala perċentwali li jinżel imma bħala il-testing cycles xi manifatturi se jkunu iżjed ambizjużi minn oħrajn għax ħaj jipproduċu karozzi differenti. Allura se jaħdmu b'mod differenti fiċ-ċiklu ta' testjar. Allura rridu nasbu fuq kompromessi daw jiġu applikati biex ma jkollniex kux eh, għalfin tal-axar minuta x-suppos għanna naslu għadiħ irrid konna kompromessi u x'taħseb il-Komissjoni dwar dan, grazzi. Grazzi ħafna xna President, nixtieq nibda billi najt lill kollegi tagħna mill-grupp tal-ħodra il-lezzjoni tal-morali qed eh, turtana mhux ħażin għax għandna ħafna diesel u wara talba tal-grupp tal-ħodor għax diesel ma kienx qed temetti s co 2 u mħabba tibdil fitli ma kien is-soluzzjoni tajba issa qegħdin naraw illi toħroġ il-verità u din il-verità tista' tbiddel, tinbidel eh, skont l-arfin xjentifiku li għandna. Issa personalment jiena ma xtaqt noqgħod infettaq fil-proposti tal-Kummissjoni għal-2020 sal-2030 għax kien hemm ċertu livell ta' ambizzjoni u der de li li kien faċli li il-produtturi tal-vetturi kun jistaw jirrispetaw. Marna bżonna kompanjawom dawn fl-sforzi tagħhom fit-naqis tal-emissjoniet imma sinċerament nipproponu sa 75% eh, ta' tnaqis minn issa eh, sa l-2050 hija fantazija biss. U għalhekk għandna bżonna kompanjaw aħjar il-produtturi fil-ambizzjoni tagħhom, fl-isforzi tagħhom biex jilħu dawn l-anijiet imma jiddirili li aħna qed nabdu rotta falsa hawnhekk għal dak li huwa il-bonus għal dawn il-fett għal il-bonus mallu sal-vetturi nosfaw effiċenta xaħna sen nitilfu l-effetti pozittivi li staw kunu ta' eh, inċentiva u mux ta' kastik u għalek il-test għandu elementi oħra ta' kastigi un bat l-elettriku dini għas soluzzjoni ma mhux immedjatament, sigur mhux forsi u naħseb li sistema ta' bonus eh, jgħat iffissat kważi fuq il-vetturi biss eh, elettriċi u dan askapitu ta' teknoloġiji oħra u jiena nagħmel eh, talba għal neutralità teknoloġika u għad dawn huwa importanti dan il-punt. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna. Bekka laqna l-lista ta' kellima. Issa, ngħaddi għal-kelim li jmiss għal-kommenti minna tal-Kummissjoni. Grazzi ħafna. Ħan ipprova nitkellem fil qosod <laughs> Mhux se noqgħod nirrepeti dak li xtejt il-proposta tal-Kummissjoni l-kol tafu fuqha. Dak li aħna nemnu li qed tipproponi l-Kummissjoni huwa li ambizjuża u li għabbilanċa ta' u kollu. Jina naħseb li wara li smajt il dibattitu u għacħar ħafna illi kulħadd miexi fl-istess direzzjoni, qed jiġbed l-istess ħabel, u rridu naraw innovazzjoni fil-industrija tal-karozzi, rridu eh, nassiguraw ruħna li hemm ħolqien eh, b'saħħtu ta' impjiegi f'din l-industrija hemm ħafna mistoqsijiet allura li aħna li aħna ħarisna lehom b'attenzjoni kbir huma marbutin fuq il-pass tal-bidla li nistgħu nistennew fis-snin li ġejjin bejn illum u s-sena 2030 u jien naħseb minħatta tal kummissjoni kon qegħdin ħaġa b'attenzjoni kbira lejn daw il-parametri bi proposti bħala miri xuħut minn daw il-miri aħna maħaris nix lejhom fil-verifika tal-impatt ħanħarsu lejhom issa stess biex nifmu bisħiħ x'inhu ma l-implikazzjonijiet għall konsumaturi bħala spiża, x'inhu ma l-implikazzjonijiet bħala impjiegi, speċjalment fil-industrija tal-manifattura tal-karozzi. U anke bħala xi tfisser għat-talba f'teknoloġiji ġoddoħra. oħra jekk aħna rridu jkollna l-benefiċċji tal-impjiegi, allura rridu naraw ċertu tnaqqis x'qed jiġri fl-Ewropa u dan jieħu żmien. B'fortuna tajba xi dikjarazzjonijiet minn kumpaniji rridu jinvestu fi snin ġejjin, imma dan isir bl-istess pass eh, dak li rridu naraw fil emissjonijiet zero fuq it-toroq minn aħdar karozzi u xuħud semmew ukoll fuq l-infrastruttura tal-fuels alternattivi di waħda mill-isfidi li għadin hemm dimna speċjalment żoni rurali li aħna l allura dawn huma affarijiet li aħna rridu nikkonsidraw u naħsbu fuqhom u minnaħa tagħna konet nippruvaw nagħmlu dan. U biex noħorġu u ħriġna bil-proposta li għedem It-tieni element kif nimplementaw dan kollu dan jorbot mal-metriċi il-biomassa semmiet biex eh, eh, biex niċal u, u kolla WLTP anka analizi ta' ċiklu tal-ħajja li huma tajbin li naħsbu fuqhom imma mal darboħra smajt minn li xaħat jgħid li għanna jisu mux noqotu nilabu b'daw l-affarijiet irridu biex nkunu ċari anka meta niġu biex niżviluppaw it-test WLTP ħadna 15 snin għalih issa minn juma liħor irridu ngħaddu għall-RED test. inti misset tkun possibbli minn jum għal ieħor hemm il-possibilità wkoll ta' komplikazzjonijiet komplessitajiet li ħajidru biex ikollna din id dejta ikollna ikollna ċess għal din id dejta ħafna mistoqsijiet brabta mal-privatezza tad-data tista' iżomna il-bot mill-progress eh, f'dan il- il-rigward, id-dejta xħa tajdilna? Id-dejta eh, tajdilna li jem sewiqa li eh, jimxu jiġru bil vetturi taħum ħrajn jisuqu Eh, binqas veloċità permezz tal fjuwil Allura eh, dawn huma mistoqsijiet li aħna rridu naraw, rridu niżviluppaw iżjed dan il-qafas aħna diġa maġinajna li ħajkun hemm reviżjoni fl-2024 u dunu dan huwa l-moment fej biex aħna naraw fej qegħdin fl-infrastruttura e, ta' fuels ta' alternativa fej qegħdin fuq e, innovazzjoni edin nieħdu vantaġġ minn dakollu u nixtawx nħaffu l-progress lejn il-mira 2030 iva jew le u dik ir-review, dik ir-reviżjoni għad tkun element importanti ħafna. Il-punt aħħar li tiegħed jgħid il-kelliem huwa intom il tafu li leġislazzjoni tal-Parlament ħadd ispiċċa delwaqt minna tal-Kummissjoni għana verament nixtiequ naraw li dil proposta tkun tista' tiġi deċiża u tgħaddi matul din is-sena għax xogħol kienu qed jitkellmu li fuq ċertezza regolatorja din se tagħti eh, se tipprovdi ċertezza regolatorja għall-industrija tal manfatturi tal-karozza tal-karozzi. Grazzi ħafna. Thank you very much. Grazzi ħafna is signora Dalli. Um, to all the colleagues for their input. Thank you also to Grazzi l-kollegi kollha, il-rappreżentanti tal-Kommissjoni l kulħadd. Nixtieq nibda fuq xi ħaġa li din il-Kamra dejjem kienet b'saħħitha fuqha. U fl-opinjoni tiegħi tkell dejjem tkellimna b'vuċi waħda biex niżguraw li l-karozzi fuq it-triq Eh, joħorġu missjonijiet li huma jiddikjaraw li qed joħorġu bihom. Illa li dan it-test ta' WLDP eh, joħroġ figuri tajbin imma aħna rridu narfu illi mhux mistenni li b'mod komplet eh, jilqa id-differenzi tal-emissjoni ta' CO2. Sissa li qed jiġri huwa li li din żgur hija xi ħaġa li aħna irridu nindirizzaw. Jiġifieri dak li jiġi dikjarat bħal emissjonijiet ikun il-verità. Punt ieħor jimniex favur b'teknoloġija waħda fuq l-oħrajn jew fuq xi oħra. Di ħarġet ukoll fil-waħda mill-qatt tax-shadows aħna rridu nixprunaw lejn ambjent iktar nadif. Aħna din nitkellmu fuq Eh, vetturi ta' inqas minn 50 eh, gram kol kilometru bħal emissjonijiet. Jekk di tista' tkun taħlita ta' eh, ibridi, magni oħra, u tal-batterija, Ekko rajt sakemm jinnexxilna naqsu l-emissjoni ta' CO2 minn dal-vetturi. Issa mhux se nidħol fid-diskussjoni ta' dak li jekk dwar dak kienu serju mhux serju mill-kollegi, imma mhux ġustifikat zguru l-impressjoni li din leġiżlazzjoni u fuq terf ta' impjiegi meta nitkellmu mal-medja. U qed inwieġeb għal dan il għalix implikazzjoni ta' impjiegi li jem fil-rapport tirreferi għal sampa aktar wiesa ta' xini din it-tranzizjoni. U għawnek għanna semmejna xaħat sema l-Komissjoni e, il-proposti ta' l-Komissjoni t-tiġi studjata nishtiq najt li nċara li li verifika tal-impatt tal-Komissjoni kifinu bħalissa qed jgħid li li rridu inkunu iżjed Eh, illi meta jkollna limitu iżjed ta' dawn l-emissjoni ta' jkun hemm iktar impjiegi u l-verifika tal-impatt eh, qed jindika ma' 88 elf impjieg iktar f'ċertu perjodu ta' żmien u l-impjiegi qed jitlab 0.04 f'dak li għandu x'aqsam ma' għandek l ekonometriċi jitkellmu fuq l-impatt tal-impjiegi ta' 206,000 impjieg sal-2030 hemm tnaqs. A combination of 25% electric vehicles and 15% hybrids, they say qed isemmu ċerti figuri imma fl-istess kien dan iwassal għal 25,000 impjiegi fil-batteriji. Jiena naqbel ma' trade unions meta jitolbu għal strateġija komprensiva u appoġġ minn l-Unjoni Ewropea l gvernijiet nazzjonali fuq tariġ u strateġija komprensiva fuq batteriji, riċiklaġġ, eccetera, u bħal kumpaniji fl-investiment ta' impieki u fej jibqaw jaħdmu waqt it-tranzizzjoni u dwar dan jien nissuġġerixxi u nipproponi l kollegi tiegħi biex ħarsu fiktar dettal fuq elementi li għandhom x'jaqsmu mal-just transition għax hemmhekk qed nitlob għal programmi immirati u upskilling ta' ħaddiema. Mhux se nitkellem iktar fit-tul għax għaddej il-ħin inħares il-qudiem għal laqat produttivi ma' shadow rapporteurs u gruppi biex ikonna biex ikonna qudiemna leġislazzjoni li verament taħdem. Grazzi ħafna. So, uh, yes, Mr. Lisa. Um, so Lisa. Hemm baxi minuti għal dir raġuni nixtieq l-kelma. Un poġġi xi mistoqsijiet l-Komissjoni sunna dalna, l-Komissjoni di kif setata fil-sena 2025 Għajkonna d-dejta fil-sena 2022 biex nqablu d-dejta sinra dalli il-weight parameter, il-parametru ta' toqol tal-pis, meta għandek karozza b'sitt seats ħajkolla l-istess ħtiġijiet ta' karozza zejra b'żewġ persuni, grazzi ħafna. Mela, namlu eċċezzjoni għavolja messek saqsejda meta kellek il-kelma. Il-kelim li jmiss, skużani, i-provajt nitkellem bil-qosor, għet jgħajt il-komissjoni, umma konni din naħsbu dwar dan, dwar xini ċertezza l-manifatturi li jimxu minn testa li Kien hemm xi xogħol tekniku li qed jaħdem li qed jiġi preparat biex jagħmilha possibbli għal manifatturi biex jaraw bejn wieħed u ieħor il-figuri fejn sejrin għal vetturi tagħhom dik ħaġa waħda t-tieni. Ovvjament kull manifattur jista' jpoġġi il-vetturi tiegħu eh, f'dawk li jeżistu f'stent tat-test biex eh, biex jizen l-eżitu ta' WLTP biex ikun jaf kif, jah, kif edin fil-correlation table. Fl-axħar, il-marġinu tal-izbal fl-istima ħajkun zaħir ħafna. It-tieni kwistjoni li aħna għanna u msemmija mis-Sinjura Dalli hija l-post hija jekk hemmx possibilità illi nirbħu fis-sistema ta' skinem taħt kif kien hemm fit-test ieħor id-data ta' WDP huma l-punt ta' tluq għat emissjoni. Jekk kunem il possibilita li eh, nirbħu bil-test tal-proċedura biex nikkonfiguraw il-vettura b'mod partikolari li u tassal allura b'emissjoni għolja b'WLTP din se teffettwa l-affarijiet u din hija xi ħaġa li qegħdin inħarsu bħalissa leha kif nistgħu nimminimalizzaw dar riskju u da kif rajna wkoll taħt it-test liħor l-aħħar punt dwar il-massa aħna nħossu li essenzjali assolutament essenzjali jkollna il-massa il għaliex naqblu bisħiħ naħseb ma dak li kienet jgħid isur liża li bħala karozzi inti ma tistax tqabbilhom b'mod dirett. Imma li hu interessanti huwa li aħna u mixin il qudiem għal vettura b'emissjonijiet zero il-massa tkun irrelevanti. Għax speċjalment jekk tħares li sezzjoni tal-premium inti aktar ikollok teknoloġija li ħafna li jiżdiedu miegħu allura l-emissjonijiet jitbaxxew b'mod iktar malajr anka fuq il-karozzi iktar tqal. Allura dan ikunu vetturi li jaħdmu jew bi fuel jew bil-batterija. Allura l-massa assolutament ma tapplikax. Allura naraw ma' żmien l-affarijiet dik il-kurva tinżel iktar b'mod l-isfel u dritt. Imma bħalissa hija relevanti. Dispeċina ngħidu. Grazzi ħafna, is rada li qed titkellem. Skużawni s Liza li ma tkellimx fuq dik il mistoqsijatijek tiegħek sal-lum il-miri li għandna mu mhumiex ħakartu individwali imma l-flotot fuq livell Ewropew imma minkejja dan għandna miri partikolari għal sales kollha f'sena ma nħossux li huwa ġustifikabbli ngħidu li jista' jkollna karozzi ikbar li jitħallew ikollhom missjonijiet ikbar u ġustifikazzjonijiet għal daw ejja nżommu f'moħħna li aħna mixin il qudiem ħajkollna sitwazzjoni fejn tgħid kollok e, karozzi illi b'emissjonijiet fuq CO2 ta' CO2 avolja ikunu itqal minn oħrajn. Jiena nixtieq narana naslu għal situazzjoni fejn kunna qed nħarsu eh, fil-verifika taċ-ċiklu kollu tal-ħajja tal-vetturi u nħarsu lejn mill-bidu sal-aħħar f'dak li għandu x'aqsam emissjonijiet ta' CO2. Imma dan ħajkun xi ħaġa li aħna rridu nħarsu lejn għall-futur. Grazzi. U allura bekk nistgħu nagħlqu id-dibattitu eh, il-votazzjoni f'Settembru fuq dan. U aktarx plenarja fl-ewwel ta' Ottubru u issa l-aħħar punt fuq l-aġenda l dalodu u oġġezzjoni fuq l pridi għall-użu fi prodotti bioċidali ta' tip ta' produzzjoni 18. Mozzjoni għal riżoluzzjoni rapporteri għal sinjura Silvi Godin li għandha l-kelma INF. E Grazzi Sinjura President, kollegi prezenti, nixtieq nippreżenta għal darbohra oġġezzjoni f'dak li għandu x'jaqsam mal-approvazzjoni ta' dal-aċċett ta' mipridi li għandu impatt fl-Ewropa qed nitkellmu fuq dal-prodott li huwa sustanza li għandha tintuża fuq il-bioċidali ta' tip ta' produzzjoni 18 dan huwa parti mill eh, protezzjoni ta' insetti li tiru eh, eh, f'residenzi manka barra f'gallariji, terrazzini, ecc. Din hija sitwazzjoni li toħloq l-istess problema bħal problema ta' ċerta kimika oħra l-interpretu ma' abaċ li jeda fil-luċuħ tar-raba' dan se jikkawża allura problemi kbar ħafna għall popolazzjoni tal tan-naħal u hemm l-użu ta' dal-prodott barra u dawn il-prodotti huma irresponsabbli mill mill-fatt li in-naħal qed jisparixxi f'sita snilu kien hemm riżoluzzjoni adottata fuq il-futuri tas-settur tan-naħal fl-Unjoni Ewropea u konna tlabna l-Kummissjoni u lill-Istati membri biex jillimitaw sustanzi attivi ta' dat tip u pestiċidi sistematiċi. Meta aħna anzi sissa dan, dan il-prodott mhux fuq is-suq, dan ifisser illi li jirtieset u spazi barra ma kienux esposti għal dan. U għalek, għedin nitkelmu għawnek fuq insettiċidi oħra u l-konsens xentifiku fuq kem laċe la ċittà mipliet hija perikoluża e, turina illi anki f'kombinazzjoni ma' pestiċidi oħra tfisser li naħalet jisparixxu mill-Ewropa. U nixtieq ngħid ħaġa oħra għax illum e, e, fin-Normandija, fi Franza, minn qed irabbi naħal qegħdin jilmentaw minħabba li qed ħafna minnu qed jisparixxu u dan huwa messaġġ ċaru għalhekk insaqsi eżis kollegi illi tappoġġawni f'din eh, l-objezzjoni tiegħi. Ħafna tgħid il-President. Hemm tnej li talbu jitkellmu mhumiex preżenti, anzi iva. Grazzi ħafna tgħid il-kelliem l-Onorveli Pieħa għax għanna il-ħin limitat, naħseb fil-kontest ta' dal-prodott, daċċi ta' mipridi, il-Kummissjoni li permettiet dan il-prodott bioċidali biex jintuża fil tal-prodott 18 fis-serrer da u taħsara l-ambjent u saħħa tal-bniedem imma m'hemmx prova illi dal-prodott kellu xi effetti ħsieda ħsiena fis-serer, imma fil-spazji miftuħa hemm ċerti dubji. U l-Kummissjoni Ewropea qed tivverifika l-effetti tan-nikotinoids u dis-sustanza hija ta' minnhom din u teffettwa fuq il-popolazzjoni tan-naħal meta l-Komissjoni tippermetti dan il-prodott tal-aċetamiprid fisser din id-deċiżjoni ġiet ibbażata fuq informazzjoni li li fija kien hemm inkluż li di mhix ħadd tkun ta' dal-prodott mhux ma jmurx kontra is-saħħa tan-naħal. Dan ma kienx applika s ser ovvjament, imma l-informazzjoni mhix sħiħa f'dan il-każ, allura jiena nħoss Illi deċiżjonijiet futuri għal l-użu jew proibizzjoni ta' sustanza fi spazi miftuħ għandha bżonn iktar informazzjoni minnaħa ta' dinja tax-xjenza. Kif ukoll l-opinjoni tal-Aġenzija Ewropea tal-Kimiċi u l-Assoċjazzjoni Ewropea tax Xjenzjati u u d-deċiżjoni ġiet analizzata mill-Stati membri u l-Stati membri huma pjuttost unanimi fid-deċiżjoni tagħhom li jippermettu għall-użu ta' tal-aċetamipridi f'ambjenti magħluqa, jiġifieri fis-serer u aħna nappoġġjawha din il-grupp tiegħi li sija qed jgħid il-kellim kuntent u jilqa dan il-fattur u aħna kuntenti wkoll qed jgħid il-kellim li kull periklu għall-ambjent jew għas-saħħa meta niġu għall-użu fl-intern jista' jkun kontrollat verifikabbli u l-użu ta' l-aċetamapridi f'ċirkustanzi bħal daw għandhom ikunu possibbli. Allura aħna maħnix se nappoġġjaw din il-mozzjoni. Grazzi. Issa fissem il-Kummissjoni, il sur Berend, għandek il-kelma. Grazzi ħafna, Surċer. Iva, nibda bil-indirizza xi punti li s senjura eh, rapporter għadet fi dikarazzjoni tagħha mela mhux korrett li tajt li sustanza mhijiex mhux fuq is-suq l-aċċeta mapridi fil-fatt qed jeżisti, jeżisti. Kien fuq is-suq skont regolament mis-sena 2000 u jintuża. Allura mhux introduzzjoni ġdida, għal kontrarju bid-deċiżjoni ta' approvazzjoni l-Kummissjoni tillimita l-użu possibbli apparaguma dak li għandna llum għallum <clears throat> l-istati membri applikaw kull regola nazzjonali li għandhom jekk għandhom. Allura permessa li d-deċiżjoni ta' approvazzjoni fil-fatt aħna nkunu qed nilimitaw mhux indaħluh fis-suq. U koll, mux korret li najdu li l-użu ta' danu tal-prodott bioċidali tista' tqablu ma' prodotti eh, ta' fil-pjanti dak mhuwiex li qegħdin napprovaw għal użu tiegħu ġewwa mhux barra mid-dar huwa użu ġewwa d-dar u fil-viċinanza immedjata tad djar mhux fil-LEI jew dak li għandek paragonabli għall-applikazzjoni tal-protezzjoni tal-pjanti. L-eka assessjat ir-riski għal eh, ta' dal-prodott tan-naħal u ikkonkludiet li m'hemmx eh, riski jew ftit riski u żgur mhux riski li ġejjin mill-użu ġewwa d-dar. Allura r riski ta' naħal ġie verifikat sew u kien il-livell ta' riskju huwa baxx ħafna. is għedin il ir-rapportet tajt li d-deċiżjoni tagħna mista tkun skont l-ispirtu ta' premessa da mhuwiex korrett lanqas li il-premessa tnax tirreferi għal sostanzi li huma cap of criteria cap of criteria fuq ir-regolament li mhuwiex il-każ dan għal dan il-prodott allura E sustanza ġiet verifikata f'dettall l-eka tat l-opinjoni tagħha fuq u l-approvazzjoni u l-Kummissjoni deċidiet li segwi dir rakkomandazzjoni. Allura din naġixxu verament skont is-setat u l-ispirtu tar-regolament. Grazzi ħafna. Thank you very much and just to inform you this uh, I... Grazzi ħafna. Sempliċement kemm ninformakom illi fuq dan il-punt mhux ser nivvotaw għada iżda illum wara nofsinhar u possibilment anka fil-pala plenarja fil-plenarja ta' Lulju. Għalhekk nistenna bil-ħerqa li narakom il-kol kemm intom illum wara nofsinhar għas-sessjoni illi jmiss. Grazzi.